dan ġibna għal konklużjoni ta' dan il-punt, ħanaddu għal eh, punt dwar l-istqarja tal-Kommissjoni marbuta ma' situazzjoni politika fil-Honduras u l-elezzjonijiet li ġejjin f'dawn il-pajis. F'dan il-pajis. Ħanibdlu l-Kommissarju, jgħid il-President. Commissioner, yes. Tiene la palabra la Commissaria Ashton. Um, thank you uh, very much, President. Um, Naddi l-kelma l-Sinjura Ashton il-Kommissarju. Onorevoli Membri, ħna għedin għonek nitkenmu dwar eh, situazzjoni u l-krizi politika fil-Honduras erba xur wara t tneħħija tal-Surzalija il- eh, situazzjoni xorta ma sibni soluzzjoni għavvolja kienem E, il-pozizjoni minnaħat tal-Kumitati fi 30 ta' Ottubru l-implementazzjoni tal-fejm ta' San Jose illi suppost jiprovdi il-qafas u l-kondizjonijiet għal-demokrazija u ordni kostituzzjonali fil-Honduras m'għamniex progress il-gvern fil-5 ta' Novembru e, ġi rifjutat minna ta' prezidenza li u l-kongress għadu ma deċidiċ dwar ir-tħul l-ura tijaw marbuta anka ma' l-elezzjonijiet ta' 29 ta' novembru li ġej. Ni ser jgħinu sabiex naħorġu minn din il-krizi għalek fl-imkien mal-prezidenza għanna enna l-aħna ħeġina l-partijiet kollha sabiex idaħlu dan il-ftejjim bħala prekondizzjoni għal ritorn għal normal ta' relazzjoni tagħna li tinkludi wkoll il-kooperazzjoni għal iżvilupp il-Kummissjoni Ewropea sal-lum appoġġjat bisħieħ il-medjazzjoni u faċilitazzjoni ta tal-President ta' Costa Rica, Oscar Arias, u l-mizuri implementati u kormina tal-komunità internazzjonali sabiex jagħmlu pressjoni fuq il-partijiet involuti ħalli naslu soluzzjoni paċifika. l ambasġatur tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea eh, intalbu li jaslu l joħorġu mill-pajjiż il-xogħol fejn l-għajnuna monetarja u l eh, izvilup eh, ġiet irtirata u ġiet ikkanċellata wkoll koll li kienet pjanata għal Novembru. Dan din is-sitwazzjoni qed toħodha pass lura f'termini demokratiċi mhux biss għal Honduras u l-komplement tal-Amerika ċentrali imma għall-Amerika Latina kollha kemm Jina xaqt nirrepeti għal darbohra il komissjoni ser tappoġġa sabiex is-sitwazzjoni politika tmur lura normal fil-Honduras u li l-partijiet kollha jilħqu ftehim. Għalkemm il-ħin għal limitat, peress li ħin u għal limitat mhux possibbli li uh, jimbatu osservaturi għall elezzjonijiet. Però se isir xogħol sabiex ikun hemm rapportaġġ fuq il-proċess elettorali u anka fuq xista jisseħ wara l-elezzjoni. Jekk il-situazzjoni politika ta' tippermetti li jkun hemm proċess aħjar, il-Kommissjoni qed eh, tbassar ukoll ehm, ċertu għajnuna ta' skontrat ma' l-UNDP. Aħna l-estin nappoġġaw eh, l-OES eh, mod finanzjarju sabiex ikun hemm osservazzjoni tal-elezzjoni aħna ser nkomplu nżammu għajnejna fuq is-sitwazzjoni u nappoġġaw l-isforzi kollha sabiex nerġa' kun naraw id-demokrazija lura fil-Honduras. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Issa l-kellima tal-gruppi politiċi għalli Pippi għal żewġ minuti sur Peterle. Grazzi ħafna, Signora President, Sur President, Signor Kommissarju, kollegi. Xar ilu jiena kelli l-opportunità illi nosserva situazzjoni politika ġewwa l-Honduras, jiena kont membru tal-grupp tal-EPP li zorna il-President tal-Costa Rica, Sur Enias, u tana spiega tal-ftejm ta' San Jose, aħna iltqajna wkoll mal-President Micheletti, mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin, mal-imħalfin tal-Qorti Kostituzzjonali u ma' erba kandidati għal presidenza u rappreżentanti oħra importanti huma laqgħu d-delegazzjoni tagħna u żewġ naħat huma lesti illi jidħlu fi dialogu. Naħseb li ser importanti wara l-istqarrija tal-Sur Zalaja illi naċċertaw li ma jkun hemm l-ebda vjolenza. Aħna tnaħdmu bisħieħ sabiex naraw illi jkun hemm il-paċi u palma għal-President għalijas u kol. Aħna rridu ninsistu illi jintlaq fejn politiku l-elezzjonijiet fid-29 ta' novembru mhumiex riżultat ta' tibdiliet politiċi dawn elezzjonijiet kienu diġà pjanati minn qabel. Waqt li l-President Zalaja kien għadu qed imexxi Sa ġunju ma kien hemm l-ebda kandidati presidenzjali ġodda u ma qalu illi ma jridux li kriżi politika tnaqqas l-importanza tal-elezzjoni. Il-Honduras huwa pajjiż eh, fl-Amerika t'isfel illi miegħu l-Unjoni Ewropea qed tipprova tilħaq ftehim però n-negozjati bħalissa twaqfu l-żvilupp politiku tal-Honduras huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea u importanti illi aħna ikkona l-osservaturi fl-dan elezzjonijiet. Grazzi ħafna, Soċjalisti Demokratiċi, eh, Sur Janez Barnuevo Garcia. Sur President, wara li smajt l-Kommissjoni, jina ħsibt li forsi mandiġ ħafna eh, xinżit ma dak li ntqal diġa u jina tlabt illi nitkellem fissam il-grupp tija il-puntu illi dak li ġara fl-Honduras u qed jinjoraw il-Kostituzzjoni u ma ta' preċedent għal pajjiżi oħra Paraguay per pereżempju. Aħna ma nistgħux noqogħdu niċċassaw ek kif il-liġi fil-Honduras qed tiġi imwarba. Naħseb illi għana nappoġġaw il-ħsieb ta' l-organizzazzjoni ta' l-Amerika. Aħna qed nippruvaw nilħqu ftehim mal-Honduras, però qabel ma nilħu dan il-ftehim naħseb illi il-President legali, il-President Zaraja, ta, eh, President tal-Honduras għandu jerġa' lura f'postu l-elezzjonijiet ta' novembru ma jistawx ikunu rikonosciuti mill-organizzazzjoni eh, internazzjonali la kemm il-darba l-president eh, legali u uffiċjali ma jkunx qiegħed f'postu. Naħseb dawn l-elezzjonijiet m'għandhomx ikunu validi għaliex jekk ikunu eh, rikonoxxuti ser jissarfu f'kudeta rikonoxxut. Naħseb li l hondura su l-sistema legali tagħhom għandha tkun eh, rispettata u bħalma tqal il-biraħ ma nistawx noqogħdu eh, nkejlu fejn tidħol id-demokrazija mhux biss fejn kwistjoni taċ-Ċina manka pajjiżi simili madwar id-dinja naħseb li kunu ġusti u ma nistax naċċettaw bl-ebda mod il dan il-kudetta illi ikkun il-kas fil-kas li l-elezzjoni ta' 29 ta' novembru jissaħħu għal kem s-sura Zalaja ma jkunx qiegħed fil-post ta' president. Is-sinra Bilbaw fil-23 ta' ottubru eh, li għadda il-partijiet involuti firmaw il-flame ta' San Jose u dan fisser illi il-President Zalaja għandu jarġa juhu postu sa l-10 ta' novembru. Sur Mekaletti, il-President eh, prezenti, kompla biex xol tiegħu u għalhekk injora il-ftejm ta' San Jose u għalhekk is għadda t tmur iktar iktar lura. Għana naraw kandidati li qed jirtiraw minn din l-elezzjonijiet għaliex qed jaħsbu illi il-kriterji demokratiċi mhumiex qegħdin jintlaħqu. Aħna rridu naraw qed naraw ukoll każ fej sindku partikolari e, inqatel. Għana bżon ta' intervenzjoni hawnhekk u nejnu il-President Lula, il-President Arias u delegazzjoni għan kamina tal-Amerika eh, sabiex il-ħu l anit u xol taħħom. Is-sur Zalaja għandu jinata Lula f'postu, Lula postu bħala President u li kun għatimax eh, il-Honduras. Jien ixtieq li l-partijiet kollha jkomplu bid-dialogu, għavolja ser ikun dialogu diffiċli m'għandu jirrispetta Eh, il-Kostituzzjoni. Kwallunkwe ħaġa oħra tkun qed tmur kontra il-liġi. Skużawni tal-li ħadd iktar ħin minn kelli allokat qed ikellima. Issa fissa mill-ħodor is-Sinjura Greze. Sinjuri, wara li kien hemm kudeta eh, u l-fatt li tneħħa il-President leġittimu, il-ftajim ta' San Jose seta kienet it-triq tajba, imma tlifna kull fiduċja il-fatt li hemm gvern Muċċeretti li kien l-autur tal-kudeta naraw li l-affarijiet mhux sejrin tajjeb, hemm bżonn li l-President Zilaja jerġa' jieħu postu. Il-fatt li l-elezzjonijiet tad 29 Novembru jridu jsiru. U ma nistawx naraw li dawn isiru nirrifjutaw li nibatu l-osservaturi għax dawn huma elezzjonijiet ta' parsi qed naraw il-ksur ta' dritt tal-bniedem, atti violenti u l-Ewropa trid tieqaf tkun iktar stretta faċċata b'dawn it-tnaqqir tad-demokrazija jekk il-konflitt ikompli, hemm bżonn naslu għassija ta' sanzjonijiet. Hemm bżonn naraw li miljuni ta' nies tal-Honduras jistgħu jażlu għal demokrazija u sabiex l-Amerika Latina ma tkunx fi żmien tal-pronunzjamentu. Grazie ħafna l-Sonira Grez ħanaħfirlek tal-ibqaj tad-dej aktar mill-li suppost.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 Just, just, just a moment. Si quiere puedo seguir en su idioma. Just a moment, Mr. We have a problem with the interpretation. Just... Għana problema bl-interpretazzjoni. Jgħat il-President. Forsi tista' terġa' tibda. Grazzi, Sur President. Signor Kommissarju, jien għandi rispett kbir l kollega tijaj Sur Janis u segwejt il-karriera tiegħu mill-ri, però ma nistax nappoġġa f'dak li għadu kif qal fej ikwota li sur ħafel illi nirrispettaw tant jiena wieħed minn dawk in-nofs miljun persuna meta s-sur ħafel tkellem. U l-ħsib tiegħi kien biss minar l-ebda sfond politiku illi jkun hemm l-elezzjonijiet b'mod ħieles dak kien ħsib tagħna. Bħala ftejjim l-elezzjonijiet għandhom ikunu demokratiċi u situazzjoni fil ħandura sija diffiċli ħafna ħna fl-Unjoni Ewropea ma nistgħux insolvuha, però rridu narraw dan fl-isfond politiku u naħseb li l-elezzjonijiet huma l-ewwel fażi, fażi tajba u għandhom jippermettu li jkun hemm l-osservaturi elettorali. Is-Sinjura Figueiredo. Grazzi ħafna, Sur President. Bil-ku militari f'Ġunju fil-Honduras kien hemm ksur tal- eh, ftehim ta' San Jose ta' 30 ta' Ottubru u qed eh, ikomplu jintużaw ċertu mezzi sabiex jaskludu l-sur Zalaja. L-Unjoni trid eh, titlob għal uh, tħul mill-ġdid bl-ebda kondizjoni tal-President Zaraja. U jekk l-elezzjonijiet li jseħħu eh, miseħħu f'dan din il-sitwazzjoni m'għandniex konsidraw bħala legali. U importanti li l-Unjoni Ewropea tu pozizjoni ċara fuq dan u t-kondanna dak kollha responsabbli għal kudetta u titlob ukoll dħul mill-ġdid ta' demokrazija siħa fil-Honduras. Għalhekk m'għandniex nibatu osservaturi għal dawn l-elezzjonijiet jekk dawn l-elezzjonijiet jisaxħu f'dawn iċ-ċirkostanzi. Grazzi. Għal kelima li jmiss, nadwar kelima li jmiss 10 minuti s-sur Kazamarek. Grazzi ħafna Sur President, Sr. Kommissarju, Sinjuri. l elezzjoni tista' jkun soluzzjoni għal din il-kriżi politika. U din kienet sitwazzjoni fl-Ewropa fil-passat fi 89 fil-Polonja dik ma kienet elezzjoni demokratika, kienet elezzjoni ta' kompromess politiku, ma kienx demokratiku imma kienet partikolari u importanti sabiex elezzjoni tkun daqstant speċifika titilħaq ċertu kondizjonijiet fosta illi l ftajim politiku jinżamm u li fiħdanu jinġu organizzati dawn l-elezzjonijiet normalment il-problema tinqala meta l ftajim ikun qed jiġi interpretat. Umbagħad sabiex dawn id-differenzi ma jsirux konflitti jrid ikun hemm xi ħaġa oħra jiġifieri rrieda tajba. Rieda tajba miż-żewġ naħat anke f'nuqqas ta' ftehim u f'dan il-każ se nitkellmu fil-Honduras mingħajr il din ir-rieda tajba fuq żewġ naħat l-elezzjonijiet ma jsaħħux jankella ma jilħqux l-aspettattivi u t-tamiet tal-poplu għalhekk nittama li kun hemm responsabilta' mod partikolari meta wet jaf nafu illi fil-passat ġalajaw miċċelletti għamlu l-izbalji tagħhom. Issa għandhom l-opportunità li jsewwu jpattu għal żbalji eh, li saru. L-Unjoni Ewropea qiegħda tappoġġa dan il-proċess jien kuntent li qed nagħmlu dan aħna qed nappoġġaha għaliex nemmnu li d-demokrazija hija valur illi għana neħdu ħsieba u palmant qal l-lum f'din il-kamra rridu nħarsu direttament fajnejn ladu għaliex ladu sar jieħu kull opportunità, kull ġufija sabiex ikompli f'din is-sitwazzjoni. Din is-sitwazzjoni fil-Honduras għandha tkun waħda temporanja u mhux sar fit-tul. Naħseb li l-elezzjoni hija opportunità sabiex ikun hemm il-bidla. Sinjura Boskort, ringrazzjak ħafna fit-28 ta' ġunju il-gvern elett tal-President Zalaja ġi imneħħa permezz ta' kudeta militari dan huwa qatt li jiena nikkundanna bżonn nerġaw naraw li hemm l-istat ta' dritt jiġi rispettat fil-Honduras ilu ilu saddej dialogu intensiv u xi ġimgħa ilu kien jiet isu qed jidher li permezza dan ideologu dialogu kien intlaħaq ftejm storiku ġifiri li terġa' issib posta id-demokrazija u l-istat ta' dritt sabiex il-President seta' jirġa' jirritorna lura u jkun hemm gvern ta' unità nazzjonali. Però dan naraw li dan il-ftejim se kien se jkun tajjeb għall elezzjonijiet imma ma daħalx fis seħħ sfortunatament. Jiena nispera li l-partin involuti fil-Honduras jerġgħu lura madwar il-mejda tan negozjati sabiex implementaw il-ftehim li huma stess laħqu u l kudetta jerġa' imur lura. In-nies ovvjament huma l-iktar li ntlaqtu ħażin u milli jider l-elezzjonijiet mhux se jiġu rikonoxxuti. Dan se jkollu ħafna konsekwenzi kora fuq l-integrazzjoni tal-Amerika, tal-Amerika tal-naħa tal-Amerika. U n-negozjati kollha se jiġu mxekla, imma min se jibati in-nies ta' dawn il-pajjiżi jiena fuq l-elezzjonijiet nista' ngħid li mhux ta' min nibatu il-messaġġ li aħna lil Honduras u l-bqija dinja se aħna se naċċettaw il-kudetas. L-isforzi tagħna jridu jkunu biex nistabbilixu demokrazija u jekk aħna nappoġġjaw l-elezzjonijiet Kem eh, Zalaja jew eh, u Miċelet mussejjer ġew jibdew negozjati, nkunu qegħdin nagravaw is-sitwazzjoni, nkunu qegħdin nifavorixxu forzi mhux demokratiċi. Grazzi ħafna Sinjor Boskort issa minuta. sur Uli Majer. Grazzi ħafna, President. Sur Sinjura Kommissarju, nixtieq jiena nifferħilha l-Kummissjoni u anki l-Kunsill. Għax kienu qed jaħdmu fl-imkien meta kundanna il-ku militari fil-Honduras u kienu qawwija ħafna fil-messaġġ li batu. U ma u kol talbu li bla kondizjoni jerġa jitpoġġa il-President Zalaja. Jiena jiddispjaċini li dan il-Parlament għadu ma kundanna xil-ku u il tort tal-IPP li dan għadu ma sarx għax anki fid-dibattitu tal-lum il-IPP qed jgħidu li dawk li ġabu l-ku huma il-gvern leġittimu. Hija verament żball, hija ħaġa ħażina li dan il-Parlament ma danna il-ku. Ma nistax naċċettaw ir-riżultati tal- l-elezzjoni ta' novembru għax se jisiru f'sitwazzjoni fej memx libertajiet u fej in-nies in intbatu il-ħabs, speċjalment il-President. Issa, nisimu interrogajas. Grazie ħafna, President. Xi membri tax xelluk ta' dan il-Parlament qed jippruvaw jużaw argumenti qawwija biex jikkondannaw dak li qed jikodannaw fil-Honduras imma ma jagħmlux l-istess dak li qed jiġri fil-Venezuela mal-President Chavez jonkela dak li qed jiġri fil-Kuba. Għaliex ma jkundennawx bl-istess mod u jużaw l-istess fervur meta nitkellmu fuq il-waqa tal-ħajta eh, Berlin pereżempju. Imma meta meta ħares li dak kollu li ġara fil-Honduras u qis l-elezzjonijiet li dalwaqt ikunu maħna, dawn l-elezzjonijiet prezidenzjali kienu talbu 16 xar ilu il min kien qed jagħmel supervizjoni ġew nominati qabel il-kudeta ta' Ġunju. Jiġifieri meta kien hemm ir-reġim ta' Zelaya. Kenna l-ewwel elezzjoni se jkollna l-ewwel elezzjonijiet tal-President. U din hija s-sistema li tintuża fil-Honduras. Issa, xieħut mill-kandidati ma irrikonoxxux dan il-proċess. Ġifiri, kien hemm l-inkwiet u fl-aħħar ta' ġunju negozjati minn żewġ naħat iddeċidew li jaraw kif isolvu din il-krizi. Ġifiri, iż-żewġ naħat jisom għandhom raġun hemm in-negozjati għan-nom ta' Sur Zelaja ma settux jaqblu min se jkun il-President ta' dan il-Gvern ta' Unità Nazzjonali. U l-IPP ta' dan il-Parlament qed jaqbel mal-fatt li l-elezzjoni tisiru b'mod ħieles. Aħna nistgħu nibatu li l-osservatorji jintbatu mill-grupp tagħna biex niżguraw dan ma nridux ninsaw li meta Oscar Arias mar il-Honduras u kien talab li jintbatu l-Osservaturi Ewropej. Għalek aħna tal-IPP se nibatu l-Osservaturi tagħna għax ekkirit il-President tal-Kosta Rika ġifri medjatur eh, dak u għada li talab. Issa, naddu għal parti KHDI, Is-Sur Sonic. Dziękuję, panie przewodniczący. Sądzę, że... Grazie ħafna, President Jina naħseb li l-elezzjoni ta' 29 ta' novembru jgħatu okkazjoni lil Honduras jgħatu okkazjoni ġdida. U huwa tagħna li nibatu l-osservaturi għal din l-elezzjoni. Mhux biex għal leġittima, imma biex naraw kif l-affarijiet isiru fuq il-post u eh, il-Kuba Havana edha biss tinsab huwa post si għal bot blajru li fejn post fejn l-elezzjoni tilhom ma jsiru għal-50 sena. Reġim komunista li jibatu nis il-ħabs minna laqqas biss ikunu għaddu proċess il-qorti. Aħna inna inħamp u biex in jinħelsu mill-ħabsijiet. Aħna anki tajna il-premju Sakarov lil dawn il-Women in White. Imma l biss setaw jiġbruh il-premju għax ma laqas biss tħallow jitilqu minn Kuba. Ejja ma nisawhomx dawn l-affarijiet. Grazzi Sur Sonic. Issa minuta Is-Sur Cortez. Iva, President, nirringrazzjak Signori, jiena imħasseb ħafna li il-ftejm ta' San Jose ġi aġġornat fil-laqa tal-Jurolat li saret il-Panama fl-ħar ta' Ottubru, aħna komplejna nejdu kemm nikundannaw il-kumilitari u anki l-OAS il sforzi tagħha aħna poġġajnijo aħna ovvjament irridu id-dialogu, irridu l-paċi. Is-sitwazzjoni hija kritika fil-Honduras mhux fuq livell politiku biss imma anke mħabba is-sitwazzjoni ekonomika. Hemm id-dejn estern, il-kriżi ekonomika, dan kollu qed ikompli ikun ta' dannu fuq sitwazzjoni f'dan il-pajjiż għalhekk dan il-Parlament għal darbohra għandu bżonn jappoġġa il-demokrazija bla kundizzjoni Is-sur Zalaja jerġa' jirritorna fil-presidenza eh, bħala pożizzjoni sine qua non. Issa, minuta. Is-sinjura Luna ċek li ringrazzjak ħafna, sur President. Illum, meta Vaclav Havel indirizza din il-kamra u tkellem fuq il-libertà li ġildu eh, ċertu nisa li għaxi 20 sena ilu, nishtiq nejt il-kollegi tal-IPP li se jibatu l-osservaturi. Xkontu tejdu intom xi 20 sena ilu kiku l-Unjoni Ewropea kienet qalet li se tibbat l-osservaturi għal elezzjoni mhux leġittima f'pajjiż fej ma kienx hemm libertà fej kien hemm inċertezza politika. Xkontu tgħidu kieku 20 sena jgħidu kieku l-Unjoni kienet qalet ejja nibatu osservaturi għal elezzjoni. Kontu tgħidu kieku dak iż-żmien li l-Unjoni Ewropea m'għandha l-ebda dritt tibatu għal osservaturi u għalek li l-IPP nfakkarkom li tużaw l-istess kriterji għal dakollu li qiegħed isir fil-Honduras. Ma nistawx nibatu l-osservaturi għal elezzjoni illegali. Nirringrazzja l-Kommissjoni tal-li edha segwi din il-linja. Grazzi ħafna. Senjura Luna Ċek issa fidejk, Sinjura Kommissarju. Grazzi, President. Jiena mux se nieħu ħafna fit-tul, mux għax qed ngħid li din il-kwistjoni mhux importanti imma għax sar il-ħin. Jiena ħadd ħafna interess nisma' il-mod ta' kif intom tkellimtu bċertu passjoni. Tkellimtu fuq il tħassib li għanna u fuq il-relazzjoni li jrid ikonna ma dan il-pajjiż tant fqir li hemm bżonn jerġa' jsib in-normalità mill-aktar fis. Il-tħassib tal-membri anke minn kampijiet differenti, minn ideoloġiji differenti biex niżguraw li r-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-elezzjoni tkun eh, er-, ikun rol rol tajjeb xira dan ovvjament se niddiskuti mal kollegi tiegħi naħseb li huwa importanti fl-opinjoni tiegħi li nkomplu insegu sitwazzjoni mill-qrib fil-Honduras biex inkunu nafu eżattament x'qed jiġri biex inkunu nistgħu nieħdu wkoll miżuri xirqa u nagħtu l-appoġġ lajnuna sabiex naslu għal soluzzjoni paċifika ta' din il-kriżi mill-aktar fis. Kif il-kom, eh, din qed nitkellem fuq pajjiż fqir u din il-kriżi hemm bżonn li tintemm. Jiena nilqa l-appoġġ ta' dan il-membri x-xogħol tal-Kummissjoni li qed tagħmel biex nilħu din il-konklużjoni li aħna nilabu l-parti tagħna sabiex dan il-pajjiż jerġa' jsib l-istabilità mill-aktar fis. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Issa immorru għal punt li mis fuq l-agenda. Ġifiri, qed nitkellmu fuq l istarja tal-Kommissjoni fuq il-marka tal-oriġini. Kummissarju, Sinjura Ashton. Uh, President, thank you. Grazie, President. Jena sodisfatta ħafna u kontenta li għandha l-opportunità